place et euh, nous allons prendre comme convenu euh, hier le point. Eżis kollegi, nissuktaw minn fejn minn fejn ħallejna il-punt numru 27 ismi Sinjura Gunz dwar il-program Europa Kreativa. Il-rapporter Aziz Apote, nistaw nibdew fuq l-opinjoni tijak. Grazzi ħafna, nista nibda. Intom tafu li jissa huwa li dan il-programm huwa suċċess ta' programmi ta' qabel bħal kampijiet oħra, oqsmoħra, eh, din ħarġet b'inizjattiva tal-Komissjoni biex poġġi programmi flimkien. Wieħed mitħassib tagħna huwa kif nassiguraw ruħna illi daw il-programmi jirriflettu l-anijiet importanti u f'dan il-kas il-medja u l-programmi ta' kultura hemm ċerti punti komuni li d-dumma definiti u l-għan ġenerali huwa l nsaħħu l-globalizzazzjoni, l-aspetti ta' globalizzazzjoni tal-industrija tal-kultura li hija importanti tal-kandu man piegi. Imma il-mira aħħarija, peress li qed nagħti opinjoni u għal-insaxħu, l-aspetti soċjali u sensitività soċjali f'dan il-qassam. Minnaħa wahda, waħda li nixtiequ nagħmlu u għalin daħlu emendi, li nippreżentaw emendi b'xi mod u wkoll id-drittijiet ta' natura kulturali jew ta' gruppi ta' zvant li huma zvantaġġati, eh, gruppi ta' persuni vulnerabbli, gruppi minu iżar, eċċetera, bħal operaturi ta' organizzazzjoni ta' kulturali, ah, mhux bissek imma nixtiequ kol naraw li jidħol mhux biss l-SMEs imma wkoll l-enterprizi jekk imsejħa mikro dawk li huma l-iktar żgħar meta nitkellmu fuq garanziji aħna wkoll nixtiequ naraw in-nies involuti iżjed u li jirċievu iżjed appoġġ f'dak li jirċievu anka mikrofinanzjament. Anka nixtiequ naraw bilanċ li nieħdu konsiderazzjoni dawk ir-reġjuni fejn hemm inqas kapaċità ta' produzzjoni u inqas purchasing power seta ta' xiri biex indaħluhom iżjed fuq dan it-tip transnazzjonali ta' skambju u insaħħu dan l-aspett internazzjonali ta' operat Iġfir b'mod ġenerali naraw il-kompetitività tas settur kulturali u għanna bżon indikaturi b'saħħithom biex naraw verament x'qed jiġri u l-flus kif qed jintefqu u kif niżviluppu il-programm ta' xogħol ta' sena li ġejja peress li ħajkun hemm iżjed sej minnaħa minnaħa tal-Parti Kummissjoni milli kienet qabel abbażita tal-programm dan huma l-aspetti xi ħaġa fuq l-iskadenza l-iskadenza għal emendi u għal 14 ta' ġunju, konsiderazzjoni tal-emendi eh, l-10 ta' lulju u votazzjoni 17 ta' settembru. Grazzi. Um, ehm, Mxi mistoqsijiet minn mill-ġemma. Is-Sinjura Mirx il-Sinjora Kirsch. Kirsch. L-ewel net nirringrazzja li rapporter dan huwa approċċ importanti li qed nindirizzaw mod partikolari l-aspett tal-minoritajiet u anka nies bi bżonnijiet speċjali inni hawnhekk qed nindirizzawhom permezz dan il-programm. U huwa importanti li ninkludu anka dan mal-perspettiva tal-impjigi b'dan il-mod li anka nsaħħuh barra minn hekk. Naħseb li hemm ħafna suġġerimenti tajbin hawnhekk. Ftit emendi u jina ħerqana li nikkoperaw flimkien dwar dan. Mux bikeħ. Grazzi, Sur Becker. kellim il-mikrofonu għal-kellim. Jekk ma tixtiqx titkellem, allura memx iżjed ismijiet fuq il-lista ta' il-President, allura naħseb il-forsi il-Kommissjoni tixtiq titkellem għaw xeħat Iva. Iva, grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' dawk il-kommenti. ħadna nota tajba tagħhom. Forsi nixtieq nagħmel xi tliet kummenti biex insemmi tliet affarijiet. L-ewwel dwar il-gruppi zvantaġġati u l-aspetti soċjali. Nixtieq nisħa li għandna punt importanti juħu li huwa dak fuq l-izvilup tal-udjenza u din għanda aspetti soċjali u kulturali u din jekk sejħa social outreach. Allura ħna naħsbu li importanti ma nixtieq niċċara illi dan huwa l-aspett soċjali li huwa xi ħaġa li verament insibu eh, ħaġa parti intrinsika minn dal-programm. It-tieni element ta' kjarifika huwa dwar l-SMEs u il-mikroentreprizi biex niċċara biss li dawn il-mikroentreprizi u organizzazzjonijiet huma mdaħla fid-definizzjoni tal-SMEs. U hemm rakkomandazzjoni tal-Komissjoni sa mill-2003 li tiddefinixxi l-SMEs u di tinkludi definizzjoni tal-mikroentreprizi. Allura dawn inħossu li huma importanti u nixtieq niċċara li aħna naqblu il rindaw jiġu inklużi fil-definizjoni uffiċjali tal-Kummissjoni ta' SMIs. hemm l-axħar punt ta' kjarifika nixtieq nagħmel huwa li aħna naqblu fuq l-importanza ta' indikaturi biex niverifikaw li l-programm li wara nuru kell naraw li dan il-programm kellu impatt u din ir-raġuni li għalija il-Kummissjoni riedet li fil-programmi ta' fondi kollha hija daħlet indikaturi għal anijiet speċifiċi u ġenerali tagħha li jridu jkunu hekk imsejħa smart, intelligenti u jkunu realistiċi u li jkunu prattiċi illi jiġu mitmuma fil-waqt. Numru limitat ta' indikaturi fil-bazi legali, fil-miri ġenerali u speċifiċi, imma qed niżviluppaw ukoll indikaturi biex aħna naqbdu l-effetti tajbin tal-programm u biex aħna e, naraw x'inhuma l-aspetti kwalitativi mhux kwantitativi biss u fil-bazi legali jgħid ukoll illi hemm waħda mill-għodot biex aħna naqbdu l-aspetti ta' kwalità. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Jekk m'hemm ħadd iżjed li jixtieq il-kelma, ngħaddi l-kelma lir-rapporter għal darb'oħra. Le? Grazzi, ħan nitkellem bl-Ungeris il-kellim li jmiss. L-Onorevoli Sokor, Nishti nuri kemm jien kontent b'dan il-prog il-rapport fuq il-kultura u l-edukazzjoni għalla volja dan ħafna qiegħed għandu x'jaqsam fuq il-kompetenza ta' l-Istati Membri naħseb xorta waħda tajjeb li aħna nisprimu opinjoni. Bilan ta' ta' dil-kriżi li d ddum u li għandha eh, pjuttost żmien twil biex tgħaddi eh, l-edukazzjoni, taħriġ u l-eliminazzjoni ta' ta' din illi zazahit il u kmieni mill-iskola għat ma kienet daqshekk importanti llum. Eh, allura importanti li ma nitilfux ġenerazzjoni sħiħa l-istati membri qed jiffaċċjaw biċċa b'xogħol kbira, diffiċli għax huwa diffiċli ħafna li noħolqu sinerġiji bejn il-provvista u it-talba l-provvista fis-suq tax-xogħol nies li ta' kwalifika għolja jisibu għafax li jisibu mpjek imma jekk l-universitajiet jiproduċi u ħafna nies wis ta' li kollom kwalifiki għolja, allura jkollna l-ekim sejjaħ dumping ta' daw il-nis kwalifikati għanna eh, nis li għedin fit-taħriġ, għedin fit-taħriġ vokazzjonali u tradizjonijiet ta' xol, di għanda xtaqsam mal mal inkunu konxi tal-ġit tal-ambjent, għall-ambjent u koll. Nġdilkom l-attenzjoni u koll għal kwistjoni ta' li nkunu kapaċi nadattaw ruħna għal ambjent li jkun jinbidel il-ġenerazzjoni zazuwa u mhix daqseg zazuwa issiba iktar faċli biex tiffaċċja daw l-isfidi. Jien għandi l-intenzjoni li nippreżenta għad ta' emendi, grazzi. Is-sinjura relatriċi issa biex tagħlaq. Grazzi sempliciment biex nagħti xi kommenti, Iva, kont kontenta nara li hemm xi li hemm labbozz li ġej mill-Komissjoni li jitkellem fuq kif inuda l iżvilupp u l-approċċ li jkun inklusiv imma naħseb barra dan barra l-idea ta' l-udjenza importanti li aħna nipromuovu l-kultura u elementi kulturali lil gruppi żgħar. Ġifirina kikum mur l-lien minn din l-kunċetta udjenza, Iva fuq il-mikro entrapriżi importanti li nisħu li fuq dak li kunu ħajibdew operaturi zazax irridu nħorġu bċerti eh, pakketti, ċerti offerti ta' mikrokrediti biex jużaw dat tip ta' poċ di l-industrija kollha kemmi ma a favur, eh, ma tanċi issib l-approvazzjoni ta' settur bankarju għanna l-kunċett il-ġdid ta' dat tip ta' ħidma fej għandek programmi ta' ħidma li jkunu definit, li jiddefinixxu l-miri għas-snin, sena u snin li ġejjin, u importanti li naw l-istudju tal-impatt għabbażi ta' dawn l-indikaturi biex naraw kif se jisiru d-deċiżjoni, bażikament mill-Kummissjoni il-perjodu ta' seba' snin huwa pjuttost wieħed twil, allura rridu narawx kif isiru l-affarijiet matul da' seba' snin. Grazzi ħafna u kif jingħadni kif qedtilkom u kif qal kif qalilna r-rapporter kif għaltilna, signora rapporter, l-iskadenza għal-prezentazzjoni tal-emendi u għal-14 ta' ġunju f'nofsinar deliberazzjoni ssir fl-10 ta' Lulju u mbagħad 18 ta' Settembru nħarsu lej il-kompromessi u nivvotaw dak il-jum stess. Issa naddu għal punt 22 u huwa pjaċir kbira li għajnat il-kelma li sur Becker illi ħaj jitkellem fuq ir-rapport tiegħu fuq inizjattiva negozju soċjali l-ħolqin ta' klima favorevoli għal intraprizi soċjali l-partijiet interessati għaw l-għanin fl-ekonomija soċjali u l-innovazzjoni. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna. Aziz kollegi, jina kontent ħafna illi dan l-ewwel rapport tiegħi qed naħdmu għal uh, dan it-tip ta' inizjattivi. Il-sottotitlu wkoll, il-titlu wkoll jgħid għal xiexet naħdmu aħna li nsaħħu eh, dawn is-sistemi taħt eh, il-qafas tal-innovazzjoni soċjali u għalhekk dan juri anka jirrifletti l-spirtu li aħna qed naħdmu fih, jirrifletti anka l-kooperazzjoni tajba li jina kelli anka mal-kollegi u mal-korrelaturi. L-għana l-lini tal-rapport tijaj huwa illi insaħħu l-ekonomija soċjali u mbagħad anka li li konna bażi f'saħħitha sabiex ikonna din l-impriża fil-qafas soċjali. Barra minn hekk l-inizjattiva minnaħa tiegħi torbot ma' eh, suġġetti oħra. Per eżempju, eh, il-riċerka il f'dan il-qasam uh, l-innovazzjoni u barra minn hekk kultant għal-kem konna idejat differenti ħafna xorta waħda nistaw naqblu naħdmu mal-qasam mal qasam tal social responsibility. Jini xan ringrazzja u koll għal-kooperazzjoni mal-kollegi anka f'din il-fazi illi ħadmu miegħi biex nesprim il-filosofija ta' rapporti għaj jina nemmen illi dan ifisser ħafna illi aħna eh, minn barra l-prinċipi eh, u regolamenti ikonna ċertu flessibilità, ikonna ċertu lok fej aħna eh, nippermettu li nidħlu fażi li tagħti importanza lill-innovazzjoni mod partikolari li tixpruna li z-zazah li e, e, li t-tijom iktar ħajja li anka e, tindirizza l-qasam ambientali hawnhekk qed nesperimentaw b'qasam fej aħna nista' niżviluppaw ħafna iktar fis-snin li ġejjin anka ma' tim tas segretarijat u tal-komitat u anka tal-grupp eh, tiegħi blajnuna ta' dan kollha. Eh, Inna li anka nimxi ma' dati ma' l-iskadenzi ma' nimxi għalfej notna ma' referenza anka l-kollega tiegħi li jastretta ħafna fuq dan u naħseb illi dan huwa ta' kontribut tajjeb għal dan il-qasam illi irnexxi li naħdem flimkien mal-kollegi tiegħi. Eh, Madam Kinga kunst. Thank you. King Gunnins. From the SND group. Uh, so I would like to share Jina xedow, rapporter, u nishtin naqsam ma'kom xie idejat. Jien naqbel ma' rapporter li dinja inizjativa importanti ħafna. Waqt li izmin ta' krizi u aktar importanti li kolna impiegi u koll fi settur soċjali U f'din is-soċjetà li kull ma jmur qiegħda tikber fl-età, das setturu qed isir iktar importanti u anka biex naraw inizjattiva fuq livell Ewropea biex b'xi mod narmonizzaw l-affarijiet u biex narmonizzaw l-ambjent finanzjarju u ambjentali għal negozji soċjali u intraprizi soċjali. Jien naħseb li għana naħdmu iżjed fuq abbozz ta' l-abbozz tagħna f'dak li s-semma definizzjonijiet ta' xi hemm xi definizzjonijiet tal-bidu um, li morru lura daw id-definizzjonijiet li qbilna magħhom qabel li jiddefinixxu li ma huma negozji eh, soċjali huma li ma huma kumpaniji intraprizi soċjali u ma daw ma jiddefinix l infushom minn xulxin. Allura naħseb aħna rridu naħdmu iżjed lejn l-użu tal-vantaġġi ta' suq intern, iġifiri l-operaturi fiħdan fiħdan l-istati membri, imma għanna bżon definizjoni ċara, rridu naħdmu lejn dan tip ta' finanzjament u għanna naqdu dan l-abbozz ma li jessef li il regolament e RDF, il-regolament ta' l-innovazzjoni, jekk aħna rridu naraw font b'saħħtu għal dan is-settur, naħseb m'għandniex noħorġu sistema ta' finanzjament li tkun differ separata, imma li konna dat tip ta' finanzjament inkluż fi regolamenti tagħna tal-fondi eżistenti fuq l-istatus legali dil-ideja, dil-inizjattiva abbażati abbażi ta' kriterji biex naraw il-ħidma eh, transnazzjonali ta' dawn l-intraprizi u rridu naħdmu wkoll fuq il-kriterji ta' eh, servizzi u impjegabilità ta' kwalità. L-ewwel għandna bżonn data eżatta dwar kemm hemm xi kontribwixxi l-inklużjoni soċjali, servizzi soċjali anka nżidu r-rikonoxximent u l-viżibilità ta' dan is-settur illi huwa daqshekk meħtieġ f'ħafna pajjiżi. Għandna naħdmu ħafna fuq dan l-abbozz, ħafna iżjed fuq dan l-abbozz, imma jiena żgura li noħorġu f'xi ħaġa tajba li tkun taġid għal dan is-settur u għall-operat tiegħu. Grazzi. Alors, est d qu'il ta' a d'autres demandes intervjeni? Oh, Grazie għafna sunja President, la għannet nir-ingrazzja u koll rapporter. Naħseb illi bil-rapport tijaw għanna bazi tajba ħafna sabiex aħna nkunu nistaw nkomplu għadin bil-diskussjoni. Għem il-punt ta' definizjonijiet naħseb illi jemmek rridu nkunu daqxie ktar ċari illi namlu ma nejdu xej b'deċiż finali imma niddeċidu Eh, xieġifiri meta ħana tinfissru xaħat li joffri servizz eh, fil-qasam ta' negozju soċjali, per eżempju, carers, kindergardens, infemira. Ġifiri dak huwa qasam mbagħad għandek il-qasam ukoll li huma eh, negozjanti illi jagħtu valur soċjali għaliex jindirizzaw servizzi tagħhom pereżempju għal nies li għandhom bżonnijiet speċjali u għalhekk dawn huma żewġ ħosma uh, differenti għandek eżempju minn ħaddem u mbagħad għandek il-produzzjoni pereżempju anke ta' roti uh, f'ġewwa Munich fej uh, jindirizzaw ukoll jipproduċu wkoll pereżempju wheelchairs għal persuni li kollhom dawn bżonnijiet. Mbagħad hemm eh, l-aspett transkonfinali illi eh, idu nindirizzaħ mod iktar espliċitu. Mbagħad hemm il-punt ta' negozjanti illi jixtiequ anke jespandu x-xogħol tagħhom eh, f'pajjiżi terzi. Anka ridu definizzjoni ta' ħjar, per eżempju, tal-negozju soċjali u kif daw jistgħu jiġu finanzjati. Nasab dawn huma elementi li għandna naħsbu fuqhom dawn huma punti ewlenin li naħseb li nistgħu nirfinawhom permezz tal-emendi. Naħseb ukoll jekk ikonna rapport eh, separat fuq is-CSR, Naħseb li dan jagħti lok kif aħna nistgħu jkun hemm ċertu segwiti għal dawn l-aspetti li qed niddiskutu. Mbagħad hemm il-punt 16 l-element tal-negozju soċjali u l-element uman, il ħaddiema per eżempju, il kundizzjonijiet tax xogħol. Naħseb li dan huwa eh, punt importanti fi aħna anke nindirizzaw per eżempju l-elementi tal-kapitalizmu għaliex eh, dan huwa kol aspett li eh, ma jorboċ ma li ma prodott qiegħed eh, toffri jew fejn qed jinħadem. Ma naħsibx illi ħaddieħor li jitkellem. Mela. L-Onorevoli McIntyre, grazzi, Signor President, nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal-xogħol li għamel fuq dan e, e, dozjer u anka tal-konsultazzjoni mal-gruppi l-oħra. Jiena nappoġġa ħafna mill-proposti tar-rapporter u nappoġġa kwalinkwa appoċ għal uh, tmexxija um, tajba ta' dawn l-entreprizi soċjali u anka biex ikun hemm promozzjoni tal-prassi tajba fl-istati membri hemm żewġ affarijiet li forsi inti ġa semmejt anka lir-rapporter id-definizzjoni tal-entreprizi soċjali jew negozju soċjali Eh, Fl-Inglis memx differenza bejnietom daw, ġifiri entrapriza jew inkella kumpanija soċjali memx differenza bejnietom, ġifiri nispera mdux neħlu fuq id-definizjonijiet. Jiena lesta li nappoġġja il-punt 5 tiegħu illi l-entreprizi uh, soċjali mhux qegħdin hemmhekk neċessarjament għal profit hemm ħafna eżempji fir-Renju Unit ta' dawn it-tip ta' negozji illi jimpjegaw persuni b'diżabilità u joperaw anka f'ambjent kummerċjali. Hemm ukoll organizzazzjonijiet illi huma transkonfinali anka organizzazzjoni li tissejja Hamabilis li għandha dawn it-tip ta' workshops iġifiri rridu attenti li ma niprevjenu xie affarijiet tajbin li għedin jaħdmu bħalissa, nqoddu attenti biex ma għomġ daw l-affarijiet li huma dejjem bħalissa u li huma tajbin. Imbagħad fuq il-punt sitta, Xtaqt nistaqsi mistoqsija dwar dawn l entrapriżi soċjali li jaħdmu f'ħafna swieq u setturi differenti U għalek minix ċerta dwar din il kompetizzjoni mux regolata. Ma tantx tamel sens din, forsi nistaw neħuwa din uh, minnem. Umbat fuq il-punt 13 illi iħassibni huwa illi illi bl-istatut Ewropew uh, tal-fondazzjonijiet forsi edin eċċedu sovranità marbuta mat-taxxa u din hija xi ħaġa li aħna żgur ma naqblux magħha. Barra minn dawn l-affarijiet li semmej, dawn l-affarijiet żgħar jiena lesta li nofri l-appoġġ tiegħi għal dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Ma naħsibx issa li m'hemm kelliema oħra. Għalhekk qabel ma ngħaddi l mikrofonu lura lir-rapporter, Nixtieq anka jien għamel xi kummenti fuq il-kuntest hemm naqra ambigwità fit-titlu ta' dan ir-rapport għax dan il-konċett ta' intrapriża soċjali huwa wiesa wisqa. Aħna qabel għamilna xi xogħol fil-kumitat kien anka rapport mill-Onorevoli Toja u għalek dan għandu jitqis u kol. Issa, b'daqqa wahda, jisna għadin namlu dan il-rapport fuq inizjattiva propja u l-ambizjonijiet ta' rapportieru ma' u ħafna fil-waqt li fuq livell eh, parallel eh, qed isir xogħol u koll pala risposta anka dak li jagħmel dak għal-komissarju Barnier dwar il-mekkanizmu finanzjarju għal din l-ekonomija soċjali. Mbagħad għandna rapporti ħor mill-Onorevoli Steinhock li u u għaxol id-dublika, tiġifieri f'din ir-rapport dan ir-rapport li huwa fuq inizjattiva propja rridu noqogħdu attenti ħafna Għanna friwa tajjeb li namlu daw it-tip ta' rapporti li wieħed eh, bihom joħroġ messaġġi u idejat, imma ma nix noqdu niprofaw nivvintaw l-affarijiet mill-bidu. Eh, jekk din l-intenzjoni tagħna dina namlu għalura, Imma jekk ħanqodu nagħmlu lista twila ta' jekk l-intenzjoni tagħna li nagħmlu lista tal-affarijiet li qed jiġu diskussi, eh, allura eh, l-kwistjonija oħra dawn it-tip ta' rapporti fuq inizjattiva propja jiswew ħafna flus għalhekk irridu nkunu ċerti li nagħmlu xogħol sow. Meta wieħed iqis il-qasam li qed ikopri dan ir-rapport, irridu naraw eżattament x'inhuwa il-messaġġ U l-messax irridu nabatu eh, fiħda u zgur jiena li dak li xtaqjajt il-rapporter huwa illi jindirizzaw ċertu responsabiltajiet illi jiena ċert illi ekku xtaq mela rapporter. Grazie ħafna, Sina President. Naħseb anka l-iskeda ta' xogħol, l skadenzi li għandna eh, hija waħda ambizjuża ħafna għaliex Hemm ħafna interdipendenza bejn loqsma differenti u għandhom bżonn ta' ordni eh, wieħed wara l-ieħor, wieħed jiddependi fuq l-ieħor, imma eh, is-sitwazzjoni fir-realtà mhix hekk. U ovvjament eh, huwa importanti fil dan ir-rapport li neħdu konsiderazzjoni illi hemm approċċi differenti, osma differenti, Eh, anka kif u għat eżempi għacċedi għal eh, fond ta' investiment. Ovvjament, nitkalmu għawnek u koll fuq il-corporate eh, social responsibility dawn l-anijiet l-an minnaħat tal-komissjoni tissarraf permezz ta' dan il-rapport, ġifiri li tinsaħħaħa u mux indajjifa, u nittama illi huwa possibli illi il-kondizjonijiet għal l izvilup tal-impriża soċjali ikunu msaħħin permezz ta' dan l-ewwel net għandna l-isfond ta' protezzjoni eh, għan negozjanti fil-rigward saħħithom u mbagħad hemm eh, l-istrutturi differenti li jiġu koperti, per eżempju minn Red Cross għal eh, tħaddim eh, fis-settur tal-tiswija eh, per eżempju. L-importanti huwa illi natu huwa iktar importanza anka fiħdan is-soċjetà dawn l-elementi. Huwa importanti wkoll li nużaw kull opportunità jew biex impoġġi aħjar il- Eh, il-potenzjal li jista' jkun disponibbli nużaw bl-aħjar mod possibbli b'dan il-mod. Nkunu nistgħu nagħmlu ktar progress u jkollna aċċess għal fażi ta' aktar innovazzjoni fej dawn l-imprizi ikunu protetti mod tajjeb. Nittama illi dan kollu jintlaqaw mod tajjeb u għalhekk inkunu nistgħu nikkonkludu dan ix-xogħol b'suċċess. Grazzi ħafna tajjeb ħafna. Mela, l-iskadenza l-emendi għal 5 ta' ġunju sa' nofsinhar u nivvotaw fuqhom fl-20 ta' ġunju u il-kompromessi nivvutaw fuqhom fl-10 tal-jura li jsir diskussjoni diskussjoni ta' issa wasanna għal tlieta u 20 eh, l-imprizi zaru daqs medju l-kompetittiva u l-opportunitajiet kummerċali tagħhom. Ir-rapporterija Anteja McIntyre. Fil-fatt dan huwa bozz ta' rapport għal Kumitat ITRE il-rapporter, eh, grazzi, Signora President, kif inti għadek spiegajt, dan huwa l-Kumitat ta' eh, eh, opinjoni tal-Kumitat tal-Impjek fuq rapport ta' li ħireċ mill-litre illi huwa dwar l-imprizi żaru ta' daqs medju kompetitivi u opportunitajiet kummerċjali aħna bħala l-Kumitat tal-Impjek aħna qed nikkonċentraw fuq il-lata tal-impjek tiegħu għalhekk l-ewwel nishtiq nir-ingrazza li shadow rapporters għax daw tiġa tawni il-feedback għas suġġerimenti tiegħi li għamilt fil-bidu. Provajt ninkludihom U nispera li nkunu nistaw naħdmu f'dan l-ispirtu ta' kompromess li ħdimna bih sissa kif kulħadd jaf Eh, mħabba li għanna limitu ta' numru ta' klim li nistaw nużaw huwa diffiċli biex wieħed jinkludi ta' kollu li jkun jixtieq jgħid u għalhekk jiena ħankun qed nagħmel xi emendi oħra jiena stess u ippruvajt nuża dan l-abbozz biex ikun hemm il-bażi li aħna nistgħu nkomplu nibnu fuq biex bekk ikonna din l-opinjoni konċiża u konkreta. Eżempju huwa li kont nispera li ninkludi il-one-stop shops tal-onorevoli, l-idea tal-onorevoli Schroeder, ma naħsibx qed tismani bħalissa, imma nispera li anzi tatini l-emenda biex inkun nista' ndaħħal aktar il-qudiem. Hemm ħafna fatti u ċifri fuq ir-rwol tal smis u naħseb illi mhux noqgħod naħlilkom il-ħin biex noqgħod nirrepeti dawk eh, dawn l-affarijiet hawnhekk Eh, punt interessanti għalija huwa illi eh, l-SMEs li jipproduċu design miljun eh, postijiet ta' xogħol 30% ta' xogħol huwa fil-fatt ġej mill-kumpaniji li huma żgħar ħafna dawk li jsejħu micro enterprises. Jiena ħdimt ma' rapporter fuq fil-kumitatu lead u provajt ma' niddubblikax ix-xogħol tiegħu Jiena xtaqt nikkumplimentaħ ix-xogħol tiegħu u naħseb jina hawnhekk qed jappoġġa il-punt disa tiegħi hawnhekk qed nipprova u nagħmluha faċli għal mikrointrap li riżi eh, f'test imsaħħaħ tal sa eh, iġifiri. din mux qed nagħmluha b'kombinazzjoni jew qegħdin ngħidu li l-mikro intrapriżi huma eżentati imma kull meta ikkonna din it-tip ta' leġiżlazzjoni l-SMEs u dawn l-intrapriżi żgħar ħafna l-micro enterprises għandhom jiġu għandhom jitqiesu. Jiena fil-fat nixtieq illi nistidan il-shadow rapporters biex jikkommenta u mbagħad eh, nixtieq ngħid ukoll li lesta li nkompli naħdem u nikkopera magħhom. Grazzi ħafna lil eh, l-Onorevoli McIntyre. Grazzi ħafna l-Sunjora McIntyre, eżis kollegi il-rapporter tal-SND biex eh, edawnek u sfortunatament u talbet nisa biex nirrapprezentaw rassa il-pozizjoni taħħa. il sinjora Rednet tajt illi tixtieq tirringrazzja eh, l dakolla li ħadmu f'dan ir-rapport mod partikolari il-korra porters u ħerqana li t-tiltaqa maħam għal iktar xol. U li dan il-rapport eh, finalment jisib eh, l-appoċ eh, maġġoranza, aħna nixtiequ li nindirizzaw il-qasam tal smi untu għam opportunità li jaħdmu f'atmosfera tajba. X'nixtiequ niksbu aħna nixtiequ li jkun hemm niżvilupp u tkabbir u anke li nollu livell tal-produzzjoni kemm tal- eh, l-intrapriżi fuq ukoll tal-ekonomija mod ġenerali dan issaħħaħ il kuntentizza fost il- eh, l-ħaddima u anka eh, jagħti spiritu pożittiv lil-dinja tax-xogħol barra minn hekk minn barra il- proposta ta' kompromess Eh, fil-rigward tal-SMEs, anka fissem l-SND l-antana huwa illi il-kondizjonijiet ikunu aħjar kemm għal min ħaddem u kemm għal eh, ħaddiema. U għalek, u madam il-punti li l-membri parlamentari fil-Parlament Ewropew għandhom eh, jaħsbu fuqhom dan il-mod ikun għat eh, nevitaw mill nitfaw bizijiet eh, li mhumiex meħtieġa fuq l-SMEs. Hemm il-micro eh, enterprises, per eżempju, illi irridu nindirizzaw punti importanti għalihom fosthom is-sigurtà. Anka x-xogħol fil-qasam tas-saħħa u regolamenti relatati ma' dan il-qasam huma biss rekwiżiti minimi Aħna rridu lil min ħaddem kif ukoll il-ħaddiema fil-qasam tal assemis ma rridux li iktar perikli u iktar pis milli nagħtu lill-intrapriżi l-kbar. Nittamaw illi anka per eżempju fi pajjiżi żgħar bħal bħal tiegħi tal-Awstrija ikonna Eh, situazzjoni li tindirizza anka permessa direttiva l-bżonijiet ta' daw l-intraprizi. Għalek aħna fissem l-SND aħna ma nishtiqux illi ikunem eccezzjoni fil-rigward tal-protezzjoni tax xogħol Aħna irridu illi niġu implementati prassi eh, tajba fil-qasam tax xogħol Aħna fil-komitat ta' l-impiegi irridu nindirizzaw il-problemi u l-bżonnijiet ta' minni ħadima tal-ħaddima li nirrappreżentaw ma' unek fuq livell Ewropew kif ukoll li nipprovdulhom eh, il-protezzjoni li huma jixtiequ kif ukoll li nipprovdulhom ambjent ta' u huma jkunu jistgħu jaħdmu u joħolqu prosperità. Eh, Mhux Binju. Grazzi ħafna l-Onorevoli Un bas l-Onorevoli Becker. Nixtieq nirringrazzja l reporter kooperajna b'mod eċċellenti sissa fuq dan is-suġġett huwa importanti ħafna fil-kuntess ekonomiku attwali illi l-SMEs u l-kumpaniji l-intraprizi li huma żar ħafna mhux biss jikbru ma jimxu l qudiem u jgħinuna biex noħorġu minn din eh, eh, eh, mill-pożizzjoni li qegħdin fiha. Ovvjament li ħajkun hemm differenzi politiċi fuq dan is-suġġett imma hemm ukoll konsens dwar li rridu ntejbu l-ambjent ta' dawn il-kumpaniji żgħar u medji u anka dawk li huma żgħar ħafna. Kenna ukoll eh, diskussjoni fuq uh, it-tnaqqis tal-burokrazija eh, u kien hemm għalli dan ħajnaqqas is-sigurtà eh, tal-ħaddiema fuq il posta xoll xogħol imma dan m'għandux ikun hekk. Xorta waħda jista' jkollna standards ta' impjekoljin u fl-istess nisimplifikaw l-affarijiet għamilna xi affarijiet eh, bis-saħħa u sigurta sigurtà fil posta xoll xogħol fir-Renju Unit għamilni aktar faċli għalihom biex jikkonformaw mhux dawn il-kumpaniji żgħar mhux eh, eh, qed ngħidu jgħidu li dawn ġifiri qed naċċettaw li kollhom postijiet tax-xogħol perikolużi aħna kull ma minna huwa li faċilitajnilhom il-proċess. Jiena fil-fatt il-background tiegħi huwa hekk eh, kumpanija zaħira ħafna micro u nifhem xi tfisser meta jkun hemm persuna waħda li hija responsabbli ta' kull ħaġa ta' kull miżura li hemm miżura legali li hemm eh, meta imqabbel ma' kumpaniji ikbar li jkollhom dipartimenti li jkunu nkarigati minn dan, jiġifieri dan ifisser eh, nafx ifisser li jkun hemm persuna waħda inkarigata biex xogħol kollu hija U dan irrit jitqies aħna ridu nqisuh da, però naqbel illi ovvjament fil-kassa sigurtà u fil-kassa fil kassa s saħħa ma nistgħux nagħmlu kompromessi naf eh, xinu ma restrizzjonijiet f'din l-opinjoni minħabba li hija kompetenza tal-itre u naf ukoll li hemm limitu tal-numru eh, ta' klim li nistgħu nintużaw Eh, u għalek aħna għanamlu xie emendi, l-emendi li għanamlu edin em eh, biex nibnu fuq suġġerimenti li huma tajbin tiġa u biex inżidu il-sustanza. sgur li mux sanaqbżu il-rol eh, tana. tagħna. Per eżempju, li fir rigward tal-government u l-aċċess għalih minn dawn l intraprizi żgħar, l-aċċess għal finanzi dawn kollha huma affarijiet li jistaw jgħinu biex dawn il-mikro u l smis jespandu anka jħadmu aktar ħaddiema jina ħerqan ħafna l-kooperazzjoni ma'kom u anka mal-gruppi differenti u lest li nappoġġa dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Għaw xaħtiħu li xie jitkellem? Becker u Schroeder wara. Grazzi ħafna jina nishtiq nirringrazzja l rapporter li bħalma smajna diġa e, taħdem b'mod kostruttiv u strutturat fuq is-suġġett innifsu. Naħseb illi hemm eh, numri partikolari illi għandhom loġika importanti. Kwaħet ikun jaf li għana 23 miljon SMEs. 99 fil sarfu 99% tal-imprizi kollha u għalhekk dan juri l-importanza ta' dawn l-SMEs fil-ekonomija Ewropea u barra minn hekk b'mod partikolari jekk aħna nafu eh, kemm dan il-qasam iktar jiftaħ iktar għal-kriżi eh, mill-imprizi l-kbar. Dan diġawre u għalhekk irridu naraw kif eh, nisimplifikaw il-kondizjonijiet tagħhom l-ewwel nett illi eh, ma nipperkollawx l-ambjent tax-xogħol tagħhom ntuhom iktar protezzjoni kif ukoll eh, kiku jirnaxxina li kull eh, minn wieħed minn dawn 23 miljun SMS jimpiega għar persuna oħra inkun qed u 23 miljun post tax-xogħol u bekk huwa importanti illi eh, nirrikonoxxu l-importanza li għandu dan is-settur anka fil-ħolqien tax-xogħol. Għandna l-Erasmus per eżempju u għanna programmi oħra illi issaħħu l-izzaza ħanka li jaħdmu f'dan il-settur. Jiena konvint illi u illi għallin inqas l-informazzjoni anka ta' dawn il-proġetti ta' dan l-aċċess tasal eh, għandhom sabiex ikun jistaw jagħmlu l-aħjar użu u jiena ċert illi il rapporter se ta' biċċa xogħol tajba. Lara biex roderissa. Grazzi ħafna, Iva aħna diġà niddiskutejna mar rapporter il-kontenut. Minkejja dan, naħseb illi diġa eh, eh, tiġi rifless, eh, tiġi rifless għad diskussjoni tagħna permezz tad-dokument. Naħseb illi l-aħħar mill-aħħar dan ifisser illi aħna għandna bżonn niddiskutu kif dan il-qasam intuħ l-element soċjali. Aħna naħdmu differenti mill-li u per eżempju l-aspett tal-SMIs għaliex eh, nistaw nħdu kazzerazzjoni u koll l-element soċjali għawnek u naħseb illi hemm bżonn illi dan l-element ikun iktar preżenti fir-rapport u għalhekk hemm bżonn anke tal-elementi u naħseb illi dan din hija l-kompetenza anka tal-kumitat tagħna permezz ta' dan il-rapport sabiex aħna anke noħorġu pożizzjoni ċara U naħseb il nkunu nsaw nsaxħu anka xol tajb li diġata mill sinjora Regner. Naħseb li nistaw nieħdu ħafna direzzjoni differenti, però eh, eh, għatfada l-elementi li għanna bżon diskutu għam sabiex nitkalmu b'vuċi wahda. Grazie ħafna mxetna l-ħat jitlob il-mikrofonu Għalek nerġa' ngħaddi il-mikrofonu lill-Onorevoli McIntyre. Grazie ħafna il rapporter biex nirringrazzja ringrazja shadows tal-kummenti tagħhom. <clears throat> Inkun grata jekk l-Onorevoli Steiner tista tatin tati l-opinjoni lura l-Onorevoli Ragner għax zgur li għana nasikuraw illi il-ħaddima f'kwalinkwa negozju għandhom l-istess tip ta' ħarsien u protezzjoni. U għalek aħna fil-punt 8 semmejna dan il-punt tas saħħa u l-protezzjoni u jina grata lejn l-onorevoli Benin li semma illi aħna rridu nagħmluha aktar faċli għal dawn il-mikro intraprizi biex ikkonformaw ma' leġiżlazzjoni. Maħniex qed nippruvaw nagħmlu differenza bejn il-ħaddiema f'ċertu negozju u dawk foħrajn kull ma niprofaw namlu għalli namluwa aktar faċli fejn hemm persuna waħda tmexxi illi tkun tista' tikkonforma ma' leġizlazzjoni. U għalhekk li xtaqt ninkludu wkoll il-one-stop shops ta' Sinjura Schroeder illi e, issemmit anka fil-laqa ta' Shadows. Jiena semmejtom il-one-stop shops imma bil-limitu ta' klim hemm limitu ta' kemm nistampoġġi affarijiet Zgur, il-intom lesti li tatuni l-opinjoni ta'kom dwar dan. Jina smajt dak kollu li intqal u ħerqana ħafna li nirċivi dawn l-emendi u qed nispera illi inkunu nistaw noħorġu b'rapport b'opinjoni illi tkun aċċettabbli għal kumitat kollu. Grazzi. Grazzi ħafna, tajt il-President. Issa l-iskadenza tal-emendi għal-5 ta' ġunju sa' nofsinar u nistudjaw dawn fl-20 ta' ġunju bat nifutaw l-għada fuqom. U il-Kumitat ITRE minnaħa taħħom jivvotaw fil-11 ta' Lulju. Mela, inkomplu bid-debattitu għandi mistoqsi orali għal risposta u anka għal rezoluzzjoni fuq l-istess kustjoni. Din hija inizjattiva illi l-koordinaturi deċidow li jihdu dwar il konsegwenti tal-impjek ta' tnaqis tal-pis regolatorju għall-SMIs. Mela, il-rapport tal-onorevoli McIntyre fil-fat miexi tajjeb ma xoll li jisir flitre u litre minnaħa taħħom ħarsu lejn numru ta' dokumenti tal-Kummissjoni fejn hemm din dan l-aspett tal-dimensjoni soċjali ta' din il-politika din l-istrateġija fejn li fija ċertu aspetti ma tqisux għalek wara it-talba tal-koordinaturi jiena għandi dan l-lum li niprezenta dan l-abbozz din l-eżami tal-mistoqsija u din, eh, din l-eżami tal-abbozz mozzjoni e rezoluzjoni mistoqsija ħatiġi diskussa ma' rapport tal-itre fuq l sms u ħan insistu fuq il-mistoqsija tal-riskju tal-tnaqis ta' dawn tal-dawn l-aspetti rettali ma' l-impjek fl-ambitu tal-minimizzar tal-pis regolatorju għall-SMIs u kif se tolqot li l-ħaddima. Et nistaqsu wkoll kif dawn l-SMIs jew il-kumpaniji żgħar ħafna kif dawn Eh, jistaw ikollom hom rappreżentati fid-dialogu soċjali fuq livell Ewropew. Din tista' tiġi assigurata din u mbagħad b'din il-mistoqsija nistaqsu wkoll li l-Kummissjoni kif kemm l-SMEs għandhom aċċess għal finanzi għal mikrofinanzi eh, li aħna fil-bidu tal-mandat tagħna Eh, ħdimna biex inwaqfu fil-din il-mozzjoni għal rezoluzzjoni qed nofru e, serje ta' risposti għal mistoqsijiet tagħna stess l-ewwel net qegħdin ngħidu eh, xem fil rigward tal-SMI x'inija l-kustjoni kollha e, bdejna bil-flessibilità tal-postijiet tax-xogħol jiddispjaċina li ftit e, stati membri għandhom dan it test tal-SMEs eh, fil-deċizzjonijiet eh, tal-politika kolla għandu ikollhom din eh, sistema ta' kif jevalwaw l-impatt ta' leġizlazzjoni fuq l-SMEs. Dan għandu jwassal għal tnaqis fil-pis amministrattiv dawn il-mikro entitajiet u kol għandhom jiġu esklużi mill-leġizlazzjoni sakemm ma jkunx indispensabbli illi ninkluduhom. Fl-istess waqt għandna bżonn din il-protezzjoni tal-ħaddiema, drittijiet tal-ħaddiema u qegħdin u ukoll fuq il-ħtieġa li jkun hemm kondizzjonijiet ta' eh, eh, tajbin biex jiġu implementati l-konvenzjonijiet tal-ILO fosthom xogħol diċenti U aħna nilqaw il-proposta tal kummissjoni biex tippubblika l-10 atti leġislattivi illi l-aktar qed iżidu fil-pis amministrattiv tal-SMI su qed nitolbu l kummissjoni tagħmel ċentru tal-Informazzjoni Ewropew u twaqqaf eh, forum ta' prassi tajba. Nbatet nirrispondu l-mistoqsija marbuta ma' rappresentazzjoni fir rigward ta' per eżempju kumpaniji fejn hemm tmexxija minn persuna waħda din hija mistoqsija din hija importanti qegħdin ngħidu li għandu jkun hemm eh, dan fit-tessut kollu eh, tal-soċjetà tal-rappreżentazzjoni fis-soċjetà u qed nitolbu lill kummissjoni li tbiddel anke l-arranġamenti tal-fondi strutturali għandu jkun hemm ġifieri eh, strutturi adattati għal kumpaniji żgħar u medji u fl-aħħar net għandin konsidraw fuq termini ġenerali illi fl-istati membri il-kompetenza tan negozji u l-ħiliet tan negozji għandhom jissaħħu anka permezz tal-edukazzjoni. Għanna bżon inizjattivi li jgħinu it-tallim tal-lingwi speċjalment tal dawn il-ħaddiema fil-kumpaniji żaru medji u dawk micro għax huwa importanti ħafna eh, għal dawn it-tip ta' kumpaniji edin nissuġġerixxu li għandu jkun hemm dispożizzjonijiet favur l-SMEs illi għandhom ukoll jiġu applikati u jistgħu jkunu applikati eh, għal min huwa self-employed. Dan tiġa semma fil-fatt xi drabi oħra fir-rapport eh, tal-Fond eh, għall-Aġġustament Globali, tal-Globalizzazzjoni u anka il-kustjoni marbuta tal-artiklu 9. Iġifiri, jiena tajtkom għalek eh, stampa id-detaljata ta' l-idea li għanna aħna marbuta ma' din ir-rezoluzzjoni biex bekk innaqsu il-pis regolatorju għall-SMEs. Minajr ma noqodu nerġaw nibdow mill-ġdid e, ix-xogħol li tiġa sar u u anka mingħajr ma noqogħdu nibdow xi dialogu sħiħ mill-bidu. Mela, il-kellim, Rimis, President, grazzi, Jiena naqbel kemm mal-mistoqsijiet kif ukoll mar-rapport jiena tnejn il-qahom. Għandek raġun President l-edukazzjoni għandha rwol kbir f'dan eh, l-aspett u nixtieq nissuġġerixxi illi biex ngħinu dawn l-SMEs il-kumpaniji żgħar nibdow billi naqsu il-burokrazija, dan il-pis regolatorju. Dik għanda tkun, dak għandu jkun is-suġġerimentana għax eh, f'dan il-kas edin eh, ostakolaw il-kumpaniji żgħar speċjalment dawk immexxija minn persuna waħda u bekk dawn ikunu jistgħu jippromovu xogħol jimpjegaw in-nies naf li fir-rapport qed insejħu lill istati membri biex inkoraġġixxu lil dawn il-SMEs u l-mikro entitajiet biex ikollhom korpi ta' rappreżentazzjoni indipendenti Hawnhekk jisna għadin uh, eh, niminaw l-affarijiet uh, dan fih nifsu Eh, Ħajjuħu ħafna ħin għal kumpaniji meċi minn persuna waħda. Eh, kif jista persuna waħda eh, meċi negozju jipparteċipa f'dawn it-tip ta' attivitajiet? Anzi, naħseb jena miflok jena unek għanżidu fil-pis regolatorju. Ġifiri jena nħal, jena nissuġġerix li din nħalluwa fil ġempa Darbtej fil-komitatu fil-plenarja jina tlabt il-komissarju Andor jgħid li xin se jagħmel biex jgħina l-SMIs biex jinaqqas dan il-pis regolatorju din il-burokrazija żejda u qatt maħat risposta. U issa meta eh, il-komissarju Barroso qal huwa nnifsu xi sente ilu illi il-burokrazija qed toħnoq lil dawn il-kumpaniji żgħar kienet u għada toħnoq l-kumpaniji żgħar. Għalhekk għan referik għal tilet parti tiegħek fil-mistoqsija l-tweġiba orali li ma miżuri ħadet il komissjoni biex tagħmel monitoraġġ tal-SMI su dawn il-mikro intraprizi u xaċċess kellhom għal finanzi u x'suċċess kien hemm. Nixtieq nestendija din biex tfisser illi si hija serja illi tgħin lil dawn il-kumpaniji u l-intrapriżi żgħar u medji u mikro. Vous aurez tout l'occasion de, de contribuer à... Grazie ħafna. Ħajkolkom opportunità biex tikkontribwixxu u biex tmexxu dawn l-idejat tagħhom permezz ta' emendi. Nirringrazzjak tar-rapport Hemm ħafna idejat tajbin u jina nilqaw eh, dan ir-rapport għandu konnessjoni ma' rapport ta' qabel qed nitkellmu hawnhekk bej wieħed u ieħor fuq l-istess kustjonijiet kont naqra id-diżupp dizappuntat bil-risposta tal-Kummissarju fi Strasburg, eh, il-Kummissarju Andor, kien eh, difensiv ħafna fir rigward tal-kustjoni eh, regolatorja, imma f'dan ir-rapport qed naraw anka idejat pożittivi, hekk għandna bżonn dawn idejat pożittivi nistaw niddiskutu mhux bil-fors naqblu ma kollox imma żgur li hawn idejat tajbin hawnhekk. Naħseb illi rridu noqogħdu attenti dwar fil-rigward tal-regolamenti huwa il-sentiment eh, nazzjonali fir-Renju Unit b'mod partikolari li stampa hija sensittiva ħafna meta jkun hemm dawn l-idejat regolatorji u fil-fatt huma eh, meċxu l-opinjoni tagħhom għalhekk iridu nkunu irridu noqogħdu attenti meta nkunu qegħdin abbozzaw daw l-affarijiet u anka rridu noqogħdu attenti wkoll dwar il-kondizzjonijiet ekonomiċi differenti fl-istati membri differenti. fil rigward tal-protezzjoni soċjali għal ħaddiema kifet qabel jiena m'għandix eh, din eh, l-opinjoni negativa eh, negattiva illi il simplifikazzjoni tal-regolatorja ħadd wassal għall-imminar tal-protezzjoni tal-ħaddiema jekk nimxu tajjeb il-qoddim u b'mod kaut m'għandux ikun il-każ xi ħaġa naqbel magħha f'dan il-każ f'dan ir-rapport hija t-titjib il-intejbu il-kontribut tal-kumpaniji iżaru medji iġifiri il-kontribut tagħhom fl-imkien ma l-imsieħba soċjali mhux biss jiġu injorati ħafna drabi minn eh, mill-imsieħba soċjali manka mill-istati eh, membri meta jkun hemm l-eżerċizzju ta' konsultazzjoni ħafna ġabi uh, l-opinjonijiet ta' trade unions u tal-kumpaniji gbar jittieħdu imma taw il-kumpaniji żgħar laqas biss għandhom uh, uh, l-vuċi. U mbagħad tiġi abbozzata liġi liġijiet li tkun li jkunu faċli biex jiġu applikati fil-kumpaniji kbar, imma diffiċli ħafna biex jiġu applikati fil-kumpaniji iż-żar. Iġifieri, għandna ninkludu din idea li ninkludu dawn l-SMEs fil-qafas hija xi ħaġa eċċellenti li għandna il-koll nappoġġjaw. Fuq eh, il-punt l honorable Clarks fuq it-twaqif ta' eh, korpi mm, rappreżentattivi ħafna stati membri għanna minn daw l-entitajiet ta' rappresentazzjoni eh, l-SMIs fis setturi differenti waqfu bħala dritt eh, il-dawn it-tip ta' entitajiet għandna assoċjazzjonijiet tal-kummerċ li aħna nisimgħu minn għandhom b'mod regolari meta jkun hemm eh, xi proposta għal xi leġislazzjoni ġdida m'iniex ċert eżattament fejn qed inżidu l-valur miżjud b'dan is-suġġeriment jew jekk hemm xi stat membru fejn dan mhux diġà qiegħed isseħħa, jiġifieri nixtieq jina nkun naf eżattament xi tfisser xi qed infissru hawnhekk b'dawn il-korpi rappreżentattivi jiena ħanati xi nippreżenta xi eh, emendi kemm għal eh, mistoqsija l tuġib orali kif ukoll għal mozzjoni e riżoluzzjoni nispara li nkun kostruttiv u anka il nkunu nistgħu nkomplu eh, nikkoperaw eh, b'mod tajjeb eh, u noħorġu b'dokument li jkun wieħed tajjeb u utli. Grazzi ħafna sinja Schrotter. Għalija u importanti li f'dan is-suġġett anka fir rezoluzzjoni nagħmlu referenza għal uh, Eh, dokument tal-Komissjoni fuq it-taxxi. Dan jaqat ukoll ma l-eċċezzjonijiet fir-rigward tal-leġislazzjoni tal-qasam tax-xogħol u dritt tax-xogħol illi ma nistgħux indajfuhom min-naħa tagħna. Għaliex dawn huma drittijiet eh, bażiċi li għandhom valur ħafna ola mill-pis burokratiku illi taspis jissemma. Xtaqt nati eżempju. Fid-direttiva tal-SMEs dan kollu rrid jiġi trasmess għaliex eh, irridu nindirizzaw ukoll il-qasam tas-servizzi għaliex inkella kella jekk ma sar nagħmlu dan, eh, l-SMEs mhux ser ikunu protetti. Għandna direttiva eh, importanti ta' ċertu pis illi eh, ma tistax toħloq ċertu distinzjonijiet, ma tistax toħloq ċertu situazzjoni problematiċi. Jina din it-tip ta' situazzjoni żgur ma nistax nappoġġa. dawn is-servizzi illi ma jistawx naslu għal situazzjoni ta' dumping għal anka fil eh, f'suq eh, jew f'xi sezzjoni mill-suq li jista' tinħolq din is-sitwazzjoni ta' dumping. U importanti illi eh, ma tlux situazzjoni fej huma jkunu f'kompetizzjoni inġusta Eh, fil-gwar ta' dawk il negozi li huma f'dak il-reġun, dak il-post, għaliex ikollhom il-liġijiet nazzjonali u għalhekk huwa importanti illi it-fit eh, anka ma dan il-rapport aħna nindirizzaw dawn il-punti. U għalek naslu għal riżoluzzjoni li aħna nixtiequ. U Madam McIntyre, puis Monsieur. Grazzi ħafna Sinjora McIntyre. Grazzi ħafna Sinjora President. Pal li oħra ta' qablina nilqa. Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq dan is-suġġett u jina qed ngħid ukoll għaliex għandkom il-lok fejn tistgħu iddaħlu ħafna iktar paragrafi u kliem f'mozzjoni milli tista' tagħmel f'opinjoni u għalhekk Jina ċerta illi se nkunu qed anka nresqu xi emendi bħalma semmew kelliem oħra ta' qabli dan issa nagħmlu mod kostruttiv. Jina joġobni mod partikolari il-tkabbira fl-SMEs li kun marbut ma l-intrapriza u l-startups u programmi oħra jistaw jgħinu ħafna sabiex innaqsu l-qat fl-Europa. Kollegi semmew ukoll il-punt dwar l-SMEs u l-entitajiet mikro illi ikollhom uh, korpi indipendenti li uh, jirrappreżentawhom bħala persuna li mexxejt uh, din it-tip ta' interpriża jiena kont inaqat ma' federazzjoni għal negozji żgħar u naħseb din hija tajba u nista' nappunġa imma nara fuq ukoll li hemm ħafna minn dawn il-korpi naħseb li diġa jesistu f'ħafna mill-istati membri u ma rridux noqogħdu nirriddoppjaw l-istess ħaġa u għalhekk l-importanza hija illi nħeġġu l-istati membri sabiex anka jkun hemm skambju ta' prassi tajba u ħafna milli huwa mniżżel hawnhekk huwa tajjeb u jiena ħerqana sabiex nkomplu naħdmu fuqhom. Il-kellim li miss. is Fabre. Signor President. Dini xi ħolma idealistika, aħna qed nitkellmu fuq id-dialogu soċjali fl Fl-SMIS ma jisaxi ikollok trade union għaliex in-negozjant is-sit jgħidlek li m'għandux bżonn trade union imbagħad qed nitkellmu fuq li noħolqu l-impjiegi. Imma issu u huwa dak li joħloq l impjeg ix-xogħol jekk il-kumpaniji l-kbar qegħdin ikkaċċu n-nies huma qegħdin jittilqu lil in mill-Ewropa. Min ser ikun qed jixtri s-servizzi tagħhom? Jina nista' nixtri s-servizzi tagħhom jekk naqla paga u nista' bekk nixtri dawn is-servizzi. U għalek naħseb li qed nisparaw flajru lil min qed noħol u xogħol. Se jagħmlu dawn il-persuni. Ma naħsibx illi rridu nimxu flama nħabba din l-inizjattiva jekk ikollok il-Kummissarju Spidler jew Andor illi joħorġu bi proposta fil- uh, qasam ta' xogħol jibdew l-istati membri jitkellmu fuq il-prinċipi ta' sussidjarjetà u jagħmlu dan għaliex huma jridu jkunu kompetittivi permezz ta' pagi baxxi, unions dajfa u regoli u liġijiet li jinkisru. Appell u réalités, mais je crois que c'est justement parce que... Euh, Grazie ħafna tal-li għatfakarna dwar il-realtiet tad-dinja, imma naħseb li minħabba din ir-realtà illi għanna fl-Europa li għanna aħna infaslu din il-vizjoni il il-kompetitivita Ewropea hija fiż-żifna fl-istati membri kollha u bl-istess mod fl-istati membri kollha bħalma għal is-sur Fabr eh, għandhom id-dritt tas sussidjarjetà li hija kwistjoni sensittiva ħafna. Għalhekk naħseb bi kwalunkwe mod il-Parlament Ewropew għandu jagħti kontribuzzjoni tiegħu anka saħħa x'inhu l modelli soċjali għaliex inkella jekk ir-rapporti tal-Parlament Ewropew eh, jitlob eh, sabiex l-SMEs eh, ikunu il-magna li idawru l-ekonomija imma ma natux kas il-qasam soċjali ser ikonna situazzjoni fejn inħoloq ix-xogħol imma ma jkunx tista' tiġi applikata l-liġi. U għalhekk aħna nserħu fuq il-dialogu soċjali, il-collective bargaining u anka il-bargaining tas salarji ma l-SMEs u li huma eh, espressi mod differenti ħafna f'dan il-kontest milli meta niddiskutu mal kumpanija l-kbar. Huwa eżattament għaliex aħna qed eh, nindirizzaw dan din tip ta' struttura ta' kumpanija aħna rridu nsaqsu l-mistoqsijiet tagħna fiħdan dan il-kontest ekonomiku u nistaqsu jekk l-kwistjonijiet soċjali jistgħu jisibu post fiħdan dawn l-istrutturi żguri li intom se emendi fuq dan is-surbenjen ukoll staqsa dwar dan. għax taħsbu fuq il-korpi rappresentativi indipendenti. Jena naf li dan huwa approċ ġdid, imma jekk ma sar kommentaw, żgur ma ħajġri għanti kom eżempju wieħed. Ed aspettivament mill-elementi soċjali, jekk aħna dak li eh, nejdu fuq l-agenda favur l-ambjent jew l-ekonomija sostenibli eh, seħ eh, ma jagħmel sens li nqogħdu nagħmlu diskorsi f'Pariġi, Londra, Brussell u Helsinki. Għax kolma ma jkollok huma sentenzi miktubin. Huma l-atturi lokali, dawk li huma voluti li għandhom uh, jaġixxu. Ħanaħdu per eżempju l-qasam tal-bini. Meta wieħed jirrinova binja, trid tagħmel użu aħjar minn materjal sostenibbli. Jekk inti ma tħarriġx il-kontratturi u l-kumpaniji żgħar biex jagħmlu dan, żgur li se nfallu f'dan l-an anka l-bot mill-element soċjali żgur illi trid tipprovdi għat-taħriġ fil-kuntest globali. U din il-mistaqsija dejjem jidun nindirizzaw fi ċirkostanzi kollha. Bekk inkunu nistgħu nfasslu din dan l-abbozza riżoluzzjoni. Naħseb nista' naqbel ukoll ma' Sinja Schroeter. Fe qalet li rapport Toibler qed eh, jipproponi eżenzjoni ta' liġi eh, tax xogħol fl smis dan aħna ma nistgħux nappaġġaw imma minkejja kollox huwa veru illi rridu nkunu innovattivi u naddattaw strutturi tal smis għal liġi soċjali u l-applikazzjoni ta' din istess liġi. rapport ta' Serena McIntyre jimxi jitfit ma' din ir rezoluzzjoni naħseb illi flimkien sar ikun opportunità sabiex uh, inwaslu l-opinjoni tagħna. Sinjora McIntyre, jekk joġbok, <laughs> toqgħodx xtejr minħabba l-ammont u n-numri, żgur illi ser insibu bilanċ bejn żewġ rapporti tagħna. U dan din huwa fażi ta' arbitraġġ imma il-bilanċ jiġi uh, f'posta kif, kif suppost. Għana rapport ta' Sinjora McIntyre fl-imkien ma' dan il-test u għalek l-emendi u kollu ma' sal-5 ta' ġunju, jintlaqaw sal-5 ta' ġunju, mbagħad niddiskutu fl-20 ta' ġunju u nivvotaw fil-21 ta' ġunju. Bekk, naddu rapport li jmiss. Abbozza direttiva fil-Parlament u l-Konsil fuq xir pubbliku, l-akwis pubbliku. U rapport ta' ġizjoni. u l-Komitat ta' Suq Internu u l-Komitat li għatimaxi dan il-rapport. Il-rapporter tista' tressa l-opinjoni tiegħek. Għana formulierung begin. Grazzi ħafna, Signor President. Et nużaw ċertu kliem li tuża l-Komissjoni sa mill-bidu qed jitkellmu fuq l-akwist pubbliku public procurement u u l-qoddim dawn irid tkun immir ikunu immirati aħjar biex nippruvaw nimplementaw l-Istrateġija Ewropa 2020 u mhux biss għal għanijiet ekonomiċi manka dawk soċjali din hija dan huwa approċċ tajjeb u, u Imma meta nħaslu l-artikli ta' regolament jisu pjuttost li nintilfu u ma tantx hemm possibilità illi, illi jkunu eh, li jkunu ta' suċċess imma 18% tal-GDP bħala kwis pubbliku fih dan l-Unjoni Ewropea f'dak li għandix xisemma l-provvista ta', ta servizzi u prodotti dan huwa leverage tajjeb ħafna wara kollox dan huma flus ta' tax mit-taxxi. Allura rridu rridu jintef u sew biex joħolqu bilanċ sostenibbli ħafna biex joħorġu riżultat u eżitu pożittiv ħafna dak kollan involuti. La bosta opinjoni tiegħi fih jiena ħarista il kriterji soċjali u kontet nikkonċentra wkoll ukoll fuq l-istended soċjali u tampieki li anka li għandna bżonn naħdmu għandna bżonn naħdmu fuqhom ukoll fi dan dal-kumitat ċerti aspetti li ħansemmi l-ewwel kriterji ta' l-iktar il-kondizjoni, il-kriterju ta' tal-orħos prezz din irridu nitfaw għal barra għax din huwa biex nippruvaw nakkwistaw xi ħaġa li hija li hija ċip li hija eh, rħisa ħafna. Idu nassiguraw ruħna li jkun hemm effiċjenza fl-akkwist pubbliku l-standards ta' impjiegi u soċjali għandhom għandhom jissemmew mhux biss fil-premessi ma għandhom isibu espressjoni fl-artikli ta' direttiva nifisa. Em, livelli u dispożizzjonijiet internazzjonali li jridu jiġu rispettati fiċ ċirkustanzi kollamma. Irridu nireferu wkoll għal collective bargaining, speċjalment f'sitwazzjonijiet transkonfinali. U l-konvenzjoni tal-ILO trid ukoll tiġi konsidrata f'dan il-kuntest. Meta mbagħad niġu għal kont għall-autoritajiet ta' kontratti allura e, kriteri soċjali għandhom jidru mhux biss fil-kriteri tekniċi ma dawk addizzjonali, per eżempju l-ħolqien ta' impjiegi għal gruppi zvantagġati u dawk li qegħdin f'taħriġ vokazzjonali, eċċetera. Hemm allura speċifikazzjoni tekniċi u kriterji addizzjonali li għandhom jidru bism il-forma tagħhom għax dan huma kondizjoni ta' soluti minn ħal waħda fuq in-naħa l-oħra mbagħad niġu għal verifika ta' tal-importanza ta' verifiki differenti għanna ħafna esperjenzi għal protezzjoni tal-ħaddiema u ġeneralment din tinata li l-subcontractors allura jrid ikollna katina ta' responsabilità fost l-atturi kollha fost il-atturi l-iktar importanti ġifiri dak li jagħti l-impieku l-kontrattur jew is-subcontractors. Allura rridu nippruvaw nilimitaw il-mod kif il-kumpaniji jkunu maqsumin b'mod vertikali rridu nasigaraw runa li servizzi li jibbenefikaw li huma mirati lejn in-nies jkunu protetti. Kriterji soċjali hemm bżonn ikunu eh, mandatorji u kriterji li jgħinu fil-protezzjoni ta' standards ta' impjiegi fuq il-posta xogħol jingħatalhom importanza massima. U dan huwa skont il-negozju u neħu referenza fl-annes għaliex ma jisu li din dan wassal ċertu konfużjoni f'taħwit, rridu nassiguraw ruħna wkoll id-direttiva tkun transposta eh, b'mod kif suppost anka dwar governanza ċertu nuqqasijiet importanti u meta dan jiġri dan irridu nirrekordjawhom f'reġistru li jkun fl-idejn tal-awtoritajiet kontrattanti dan it-tip ta' reġistru għandu jigwida u jeskludi ċertu kumpaniji e, eh, dispozizjoniet ta' verifika, ta' monitoraġġ u ċerti standard zoħra ta' verifika irritu jisibu garanzija b'dan il-mod. Allura, Sinjora President, nispera illi billi jett nitkellem fuq dan il-rapport jiena nixxieli biex insemmi ċerti aspetti imma jina zgur li kollegi minn gruppi oħra se jġibu konsiderazzjoni oħrajn għall-attenzjoni minn tijak. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Isaja. Grazzi Sinjura Ċer, ħan nitkellem bil-lingwa tijaj il-Finlandiż. il-kompetizjoni tal-akwist pubbliku fl-ħjar tiegħu huwa li flus tal-poplu taċ-ċittadini jintefqu bl-iktar mod effiċjenti u li joħolqu e, sitwazzjoni ġusta ta' kompetizzjoni. l-SMEs, il-rol tal-SMEs, innovazzjoni u aspetti ambientali fil-akwist pubbliku irridu jidru b'mod b'saħħtu din dawn huma konsiderazzjonijiet ta' kompetitività l-kumpanija mistoqsija hi dawn il-fatturi kif nistgħu nieħdu kont tagħhom fi proċeduri ta' akwist pubbliku mingħajr ma nipperikolaw l-effettività tal-akwist pubbliku u l-użu effiċjenti tal-flus ta' dawk li ħalsu t-taxxa. Irridu nżommu f'moħħna li regoli eżistenti li ġemlu possibbli illi il xiri pubbliku, l-akwis pubbliku jistaj jfisser kriterji minimi għal dawk li jaċċettaw ċerti tender, jaċċettaw it tender u l-kolleġ leġislazzjoni hija il-minimu għal dan dawk in negozji bis li ħalsu t-taxxi tagħhom kontribuzzjoni tal-ennaj u jirrispettaw drittijiet tal-ħaddiema kif ukoll jkunu solventi huma eliġibbli taħt il-regoli tal-akwis pubbliku. Dak li qed jiġri llum il-ġurnata ħafna stati membri għandhom leġiżlazzjoni addizzjonali li tassigura illi bħala parti mill-proċess ta' akwist pubbliku l-aspetti soċjali ikunu jiġu konsidrati per eżempju għandna leġiżlazzjoni speċjali dwar l-akwis pubbliku fil-Finlandja f'pajjiżi fejn jeħtieġ fejn hemm il-bżonn illi partijiet kontrattanti jassiguraw ruhom illi subcontractors tagħhom jew e, eh, nis li jimpiegaw fuq livell temporanju jirrispettaw il-liġi bisħiħ. Dan il-kwistjonijiet għandhom ikunu parti tal-regoli tal tal-akwist pubbliku. hemm kwistjonijiet kbar li għandhom xjaqsmu ma' kondizzjonijiet ta' impjiegi, ma' daw għandhom ikunu koperti f'leġiżlazzjonijiet ta' kondizzjonijiet ta' impjiegi u mhux f'leġiżlazzjoni ta' kwist pubbliku mhux hekk biss. Dawk li jkun qed jixtru servizzi u prodotti għandhom jitħallew ipoġġu l-standards tagħhom u talbit tagħhom. Kompetizzjoni m'għandix tkun biss fuq il-bażi ta' prezz. Ir-riskju huwa fil-fatt illi ħanta ħat ispiċċa li jkollok awtoritajiet lokali jixtru servizzi minn nies li jirrispettaw kull tip ta' konsiderazzjonijiet imma mhux neċessarjament dawk il-konsiderazzjonijiet li huma ċentrali għal kwalità ta' servizzi li huma suppost qegħdin jipprovdu. Forsi hemm xi tip ta' punti li nista' nsemmi? il-rapporter jisu jgħat jimla il-subcontractors imma daw huma varji differenti jem dawk tajbin u dawk ħżiena subcontractors jistgħu jkunu verament ta' kalibru għoli bħala li jkunu SMIs ta' kalibru għoli li ġeneralment ma jaċċettawx ma jħorġux għal tenders minħabba il-daqs zaħi tagħhom. Imma m'hemm l-ebda raġuni għaliex dak li jaċċetta jidħol għal tender bider għandu ikisser kontrat diversi dżar biex jagħmilha diffiċli biex SMI jaċċetta jidħol fis proċess ta' tenders. Allura nitlob, għanzi nitkarrab l-rapporter biex ma jpoġġix l smi skolla f'basket wieħed, issa contractors f'basket wieħed. Fl-aħħar, eh, il servizzi soċjali naqsam verament eh, l-opinjoni tal-Komissjoni u tal-rapporter il-servizzi soċjali ġeneralment huma sensitivi ħafna fin-natura tagħhom. Kemm jekk ikunu servizzi għal persuni bibżoni speċjali jew morda fuq medda ta' żmien twil, każijiet ta' nies fejn il-beneficjarju ma jkunux bil-fors ikunu f-situazzjoni f-kapacità li jġudikaw ma stess il-livell tal-kwalità ta' servizzi li jirċievu imma fis servizzi soċjali għandu jkun possibli biex li żgħar kumpaniji jipparteċipaw għax dan huwa mod kif noħolqu E, impjiegi ta' kwalità olja li jagħtu min-naħa tagħhom servizzi ta' kwalità olja. Inħoss li huwa problematika ħafna li ngħidu s-servizzi soċjali għandhom jitħallew barra b'mod sħiħ daw is-servizzi soċjali fil-fatt joffru opportunitajiet kbar, opportunitajiet biex joffru servizzi ta' kwalità olja ħafna, biex joffru xogħol ta' kwalità olja. u għandin għandu jkun responsabilità l autorità li tkun qed tixtri illi tpoġġi kriterji f'postom u tagħmel it-talbiet tal-kwalità tas-servizzi jiena nieħu pjaċin inkompli naħdem ma' rapporter. Grazzi ħafna. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem il-Kummissjoni hemm qiegħda tixtiequ titkellmu? Le. Iva. Għandkom il-kelma l-lodwa tajba l kulħadd l ewwel ħaġa l-Kummissjoni tixtieq tirringrazzjakom għal dan ir-rapport u nħarsu l-qoddim mad dokument finali. Nixtieq nieħu l-opportunità biex ngħid xi punti pjuttost ġenerali xi punti li aħna nħossu li ikunu tieq illi nżommu f'moħħna fir-riformulazzjoni ta' din id-direttiva l-ewwel. Irridu tridu tkunu attenti li tevitaw kunċetti li jkunu vagi. Ifdal kunċetti vagi iġibu magħhom diffikultajiet u inċertezza legali kemm mal awtoritajiet pubbliċi kif ukoll għal negozji u dan jista' jwassal għal konflitt legali. verament nemnu fil-ftuħ u fin-nuqqas ta' diskriminazzjoni kif hemm jinniżel fit-trattati. il-Komissjoni temmen imma illi l pub il-kriterji tal-akwist pubbliku għandhom ikunu evalwati b'mod oġġettiv u dan li għandu jkun possibbli bħala parti mill-proċess għall-għażla ta' kandidati. Irridu kol inżommu bilanċ, nħolqu bilanċ bejn inklużjoni soċjali permezz tal-akwist pubbliku u li nevitaw il-ħolqien ta' e, pis zejjed għall-SMEs. Umbat, ovvjament, konsiderazzjoni soċjali iridu jitħlu tajjeb fil-leġizlazzjoni tas-suq intern li aħna tant u għal-qalbna. Grazzi, il-rapporter issa, kelmit tal-axħar. Grazzi ħafna, sinjura. ippermettili biex nirringrazzja l onorifoli Messaja għal ħafna kummenti li għamlet u anka najċi ħaffarijiet dwar il-kwalità tas subcontractors huwa minnu illi hemm subcontractors tajbin u nqas tajbin u hemm xi ftit tuffieħ ħażin. Da bħal kumpaniji kbar u daw gżar il-kriterji iridu jkunu deċiżi b'mod illi it tuffiħ l-ħażin ma jeksibx il-kontratti pubbliċi. Umbagħad dwar il-kumpaniji żgħar iridu nkunu attenti ħafna fuq il-pis amministrativ li nitfaw fuqhom. Meta inti kollok regoli fuq is-sigurtà u s-saħħa dwar taxxa u taxxa per esempio ma li dan huwa pis amministrativ zejet jien naħseb dan huwa l-minimu li saħan sitra kumpaniji żgħar għandhom joqogħdu għalihom. U għandhom jirrispettaw, mhix sempliċement kwistjoni tas subcontractors dan għandu jkun possibli wkoll illi il-kontratti ta' kwist pubbliku naqsmuhom f'biċċiet iżgħar biex nagħmluha possibbli biex l-SM ikun hemm SMEs li jagħmlu l-biddings tagħhom dwar il-kriterji soċjali huwa importanti li niddefinixxu dawn il-kriterji b'mod li n-nies ikunu jistgħu jifmu. Wom. Meta niġu għal prinċipju meta niġu għal prinċipju ta' ħlas egwali għal xogħol egwali fl-istess post, dan huwa faċli nirrispettawh, imma taf inti da se jkollna diskussjoni interessanti ħafna u nħares il-qoddim biex nisimgħu l-opinjonijiet l-oħra. Grazzi ħafna. l-lem issa, 12 ta' ġunju f'nofsinar hija l-iskadenza għall-emendi. Deliberazzjoni l-10 ta' lulju. Kompromess l-odwa ta' 18 ta' settembru u mbagħad fil-istess ġurnata wara nofsinar għal-vot jina nkunu lesti għall-imkow fi żmien għall-10 ottubru. U allura naddu għall-aħħar punt fuq l-agenda. Numru 26. Is-sur l-opinjoni tas sur Ludvigsen dwar l-edukazzjoni taħriġ u Ewropa 2020. Dan huwa rapport tal-inizjattiva tiegħu tal-Kumitat Kultura u jien naħseb is-Sur Sarkas qiegħed minn floku. Grazzi ħafna. Ludvigsen ma jistax joqgħod ikun magħna llum u talabni biex ngħid minn floku x'inhuma l-idejat bażiċi u suġġerimenti tiegħu se jkunu għall-Kumitat Edukazzjoni Taħriġ fuq dan ir-rapport. Bażikament hemm erbidejat l-ewwel biex infakru l-Kumitat Edukazzjoni u Taħriġ li huwa importanti ħafna li jkollna li jkollna skills fl-edukazzjoni u anka fil-kumpaniji ħiliet dija tajba importanti mhux biss fuq il-ġenerazzjoni żagħżugħa manka l-Ewropa kollha. Tieni punt li jixtieq jagħmel li joħroġ minn l-ewwel wieħed. Huwa dan hemm korrelazzjoni ċara bejn il-livell ta' edukazzjoni u l-possibiltajiet ta' impjiegi għaż-żgħażagħ. Iġifieri irrid jiġi mefhum li l-edukazzjoni hija investiment, investiment u mhux sempliċement spiża. U meta niġu għal żminijiet ta' konsolidazzjoni fiskali l-istat għandu jkun les li, li ħares li l-edukazzjoni bħala investiment u mux jidaxħala fil-diversi kazz illi kunem fl-istat din insibuwa eh, anka f'postijiet mezzi biex indaħlu żgħażagħ fis-suq tax-xogħol. It-tielet eh, idea tas-sur Ludwigsin din. Dal-benefiċċju mhux se jasal għan-nies li għandhom bżonn jekk ma jiġux informati tajjeb hemm ċerti affarijiet li huma general knowledge li fil-fatt mhumiex u nisti verament ikollhom bżonnhom ma jkunux jafuhom. Allura hemm bżonn ta' iktar kuxjenza kampanji ta' pubbliċità u l-aħħar idea tas Sur Ludwigsen fl-opinjoni tiegħu huwa n-numru ta' żgħażagħ illi jħallu l-iskola feta bikrija jew jitilqu l-iskola minajr ma jkunu rċivew il-kwalifika ta' tluq mill-iskola illi tirrappreżenta snin li jkunu għaddew fl-iskola. Irridu nkunu konxi, konxi li rridu naqsu din ir-rata ta' falliment fl-iskola u ta' lekk seħa dropouts. Hemm anke hawnhekk għaw korrelazzjoni ċara fl-istatistika imma dinija kwistjoni serja ħafna. Ir-rata ta' nuqqas tampiki fost zazax li jkunu telqu feta bikrija mill-iskola huwa qolja ħafna huwa ferm ar hemm ħafna nies li aktarx il-problema hi li daw l-istess nies ħajibqgħu bla impjieg fuq meta ta' żmien twil. Allura hemm periodu ta' emendi sal-4 ta' ġunju. U s-sur li huwa dispost għall-emendi. Grazzi ħafna. Grazzi, sur Benjen. Jien għandi xi dikjarazzjoni x'naqra fisem waħda mir-rapport mix-xedu rapportess. L-ewwel ħaġa Nirringrazzja l-rapporter tal-abbozz ta' opinjoni l-edukazzjoni u taħriġ huma important, elementi importanti għall-impjigi futuri ta' Zaza, u importanti allura nsibu edukazzjoni u ħiliet għal kulħadd. Huwa possibbli naslu eh, fi preparazzjoni l-istrateġija Ewropa 2020 l-għaniet ta' din l-istrateġija jridu jiġu implementati mill-Istati membri u jrid tkun hemm investimenti fuq meta ta' żmien twil u mhux fuq meta ta' żmien qasir. Fl-ambitu tal-kriżi li għaddejn minna bħalissa huwa importanti li nsibu soluzzjonijiet dwar kif noħolqu l-itkabbir u l-budgets fuq edukazzjoni taħriġ mhumiex sostenibbli f'dan id-dawl. Edukazzjoni u impjegi hija waħda mill isfidi kbar li għandna edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali huma kruċjali għall-edukazzjoni alternattiva u l-mod kif nittejbu l-situazzjoni ta' zazak fl-Unjoni Ewropea u biex nelbu l-problema ta' nuqqas tampieki. L-Erasmus għal kulħadd bħala programm jagħti possibilità u jiffoka ħafna fuq esperjenza ta' xogħol u li professjonisti zazax jinsa niprezenta ċerti emendi u jinħares il-qoddim biex konna diskussjoni li tagħti l-frott. Grazzi ħafna. Merci beaucoup. Grazzi, hemm xi ħadd ieħor li jixtieq il-kelma jekk le il kommissjoni il-Kummissjoni ma tantx joġibuha il-rapporti own initiatives. Mela, Grazzi ħafna tal-li Husenajt Itsul Ludwigsen illi għandu l-intenzjoni li jiprezenta l-emendi. Deadline għall emendments l erba ta' ġunju deliberazzjonijiet un bat fuqom 20-21 ta' ġunju. bat il komitati vota jivvota fuqom fl-10 ta' lulju. u di u l-agenda mitmuma memx iżjed AOBs narakom id-darba li ġejja 20 il-21 ta' Ġunju. Inselmilkom.